Ewropea tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Kummissarju nagħlaq id-dibattitu. U issa se morru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u se nippermettu l kummissarju bidlu postom jiġi kummissarju ġdid biex il-kummissarju issa jieħu postu qabel ma nibdew id-dibattitu li jmiss. Dibattitu konġunt fuq id-drittijiet tal-proprjetà għal koppji internazzjonali hemm żewġ rapporti mix sur Kabada, uh, rapport fuq ġurisdizzjoni liġi applikabbli u rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fi kwistjoni ta' reġim ta' proprjetà matrimonjali u t-tieni fuq l-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati u issa nistieden is-sur Kabada biex indirizza l kamra għal erba' minuti nadilek il-kelma sur rapporter. Grazzi ħafna, Sinjura. Kienu għaluni sitt minuti, ma jena nirrispetta, nipprova il-ħin allokat li ta' erba minuti. President, mela Kummissarju, assis kolleg, mobilità ta' ċittadini Ewropej, miex illużjoni, hija ħaġa l eh, lesta fejn fuq dawn il-koppji internazzjonali għandhom dawn il-koppji djar, proprjetà, forsi xi kontijiet bankarji f'pajjiżi differenti u jekk ikun hemm problema sissa eh, kienu qed jiġildu biex isibu ġurisdizzjoni li tkun waħda aċċettabbli biex tkun tista' wkoll li jkun hemm sim ta' responsabilità dawn ir-regolamenti u mbagħad eh, u l-proċeduri eh, fuq id-divorzju u fis-separazzjonijiet u fil-każijiet ta' mewt hemm bżonn li ngħid ukoll biex inkunu nistgħu ehm, rasnu dawn il-fakultajiet ta' ġurisdizzjoni u għalhekk dan it-test ukoll japplikaw għal koppji li miżewġi jew dawk illi għandhom sħubijiet reġistrati huwa diffiċli li l-koppji jkunu jafu li mja ġurisdizzjoni kompetenti biex tiggverna l-menti tagħhom xi stat membru għax ir-regoli jvarjaw ħafna minn stat membru eh, għal ieħor u għalhekk meta dawn ir-regolamentazzjonijiet jiġu adottati il-kopja miżewġa jew dik sħobija reġistrata tkun tista' taċċetta kundizzjonijiet ta' ċerta ġurisdizzjoni skont il-pajjiż ta' residenza jew il-pajjiż fejn il-kopja jew l-imsieħba għandhom in-nazzjonalità u din hija ċara u flessibbli. Il-ġurisdizzjoni magħżula tapplika għall beni kollha anki jekk huma f'pajjiżi differenti imma ninsisti fuq il-fatt li dawn ir-regoli legali ta' kull pajjiż se jiġu applikati u l-prinċipju ta' sussidjarjetà se jiġi rispettat. Fil-fatt dawn iż-żewġ regolamenti ma jkonċernawx id-definizzjoni ta' żwieġ jew tal-partnerjat eh, reġistrat imma dawn se jkomplu jkunu gvernati mill-liġi nazzjonali u għalhekk stat membru illi ma jirrikonoxxix il-partnerjat reġistrat ikun libru illi ma jġudikax xi kunflitt fuq it-territorju tiegħu minħabba l konsegwenzi marbutin ma' separazzjoni jew eh, ma' mewt u jista' jagħti l-każ fuq tribunal jew qorti ta' stat membru illi jirrikonoxxi l-partnerjat u għalhekk dawn in negozjati kienu delikati ħafna kif tafu l-ftehim fost l-istati membri hemm bżonn ikun wieħed unanimu fuq il-leġizzjoni fuq il-familja u biex nisblokkaw is-sitwazzjoni ħafna nies batow u jkellna l proċedura tal-kooperazzjoni eh, msaħħa u għalhekk 18 eh, stat membru aċċettaw illi japplikaw bejniethom dawn id-dispożizzjonijiet il-Parlament ta' l-approvazzjoni tiegħu fl-aħħar plenarja tal-2016 biex juża l kooperazzjoni msaħħa fil-qafas ta' dawn iż-żewġ regolamenti. Dawn iż-żewġ regolamenti ġifieri il-reġimi ehm, ta' proprjetà matrimonjali u ta' sħobijiet reġistrati kienu votati maġġoranza kbira fil eh, kumitat Libe il-ġimgħa li għaddiet li ma kellux diffikultajiet kbar L-emendi kienu kosmetiċi u biex id-definizzjoni tal-Stati membri eh, jsiru Stati membri parteċipanti għal kooperazzjoni msaħħa din hija preċiżjoni li m'għandix effett legali jekk jew hekk din iż fil-fema tiegħu ma tantx hija eh, utli naqra superfiċjali ma tbiddel xejn bħala sostanza u ngħidlek li l-grupp jien nirrakkomandaw u deċidejna li nivotaw kontra din l-emenda għax xidrilna essenzjali illi ma nifetqux mill ehm, dan il-negozjati minn daw it-18 il-membri li tant kien diffiċli u issa waslu għal konsensu Sinjora President, Sur Komissarju, l vot favur ta' dawn iż-żewġ ramenti għada u importanti ħafna xi permetti illi nżommu mal-iskadenzi proviżjonali biex it-test ikun jistgħu jiġu adottati mill-Kunsill mill-Istati membri illi pparteċipaw Eh, f'din il-kooperazzjoni imsaħħa kemm jista' jkun malajr. Sinjura President, eżis kollegi, tinsewx hemm ħafna koppji bħal dawn, jiġifieri 16 il miljun 23 miljuni ta' persuni taraw mbagħad il-familji u t-tfal u għalhekk ningrazzakom ħafna. Thank you, and now I invite Commissioner Navracic. Grazzi, il-Kommissarju e, Navracis. Issa, grazzi ħafna, President, onorevoli membri, bħala ċittadini Ewropej illi jużaw id-dritt għal moviment e, ħieles, ovvjament dan il-numru ta' kopji nazzjonali dejjem jiżdied. Hemm xi 16 il miljun kopji kemm bħal rapporter u attwalment dan ifisser diffikultajiet meta dawn il-kopji biex jeġestixxu l-proprjetà tagħhom jew f'każijiet ta' divorzju meta jkollhom eh, jaqsmu l eh, proprjetà tagħhom. Dan ir-regoli ġodda fil-reġimi matrimonjali li jkopru żwiġijiet kif ukoll is-sħubijiet eh, reġistrati għandhom bħala għalli neħħu dawn il-diffikultajiet. Dawn ir-regoli se jipprovdu familji internazzjonali ċertezza legali u jnaqsu l-ispejjeż assoċjati mal-proċeduri meta l-affarijiet imorru żmerġ. Il-koppji nafu għandhom bżonn iċċarezza fuq l-affarijiet li għandhom xaqsmu proprjetà tagħhom u liema liġi internazzjonali suppost applika. Dawn ir-regoli l-ġodda wkoll eh, jabdu jitfit ma l-arfin f'affarijiet kummerċjali privati adottati mill-Kunsill eh, fit-30 ta' Novembru tal-2000 u eh, jgħatu kontribuzzjoni lil liġi matrimonjali nixtieq nirringrazzja lir rapporter is-Sur Kavada għal kooperazzjoni eċċellenti tiegħu f'dan il-fajl pjuttost diffiċli. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Presidenza Olandiża għall proċedura tal-kooperazzjoni imsaħħa bħala priorità. Ovvjament, aħna konna xtaqna li forsi dawn il-kwistjoni importanti tiġi indirizzata bil-partizzjoni tal-Stati membri kollha, ma huwa importanti li nimxu l-qudiem issa b'dawk l-Stati membri li jistgħu u ovvjament il-kooperazzjoni msaħħa dejjem tibqa' miftuħa għal stati membri oħrajn li jissibħu huma meta jkunu lesti jipparteċipaw. Frattant, regoli ta' kooperazzjoni msaħħa għandhom dispożizzjoni li jiżguraw illi il-ftehimiet fuq kwistjonijiet ta' reġim matrimonjali fost l-istati membri jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa u stati membri li mhumiex qed jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa se jibqgħu mhux milquta. Huwa importanti li dawn ir-regoli ġodda japplikaw għan-nies fi żwiġijiet kif ukoll fis sħubijiet reġistrati. Imma nixtieq nassigura lill parlament illi l-abbozz tar regolamenti għandhom ukoll salvagwardji illi raspettaw tradizzjonijiet legali tal-istati membri kollha ma jitolbux ir-rikonoxximent ta' żwiġijiet jew ta' sħubijiet reġistrati konklużi f'stat membru ieħor U lek dan il-fajl eżempju emblematiku kif naħdmu flimkien mod kostruttiv inkunu nistgħu nisimplifikaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi ħafna. Grazzi Kommissarju, issa ngħaddi il-tema li sur Voss għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eżis kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir rapporter li ħadem mod eċċellenti dan il-fajl partikolari. Kważi impossibbli li wieħed jemmen li issa din nittrattaw din il-kwistjoni partikolari din il-leġiżlazzjoni għax kellna moviment ħieles eh, għal ħafna snin huwa indispensabbli li jkollna din leġiżlazzjoni wkoll għax ħassuhom eh, isa barra dawn in-nies jekk naraw l-internet fuq il-reġimi matrimonjali u drittijiet matrimonjali tara mal-ewwel illi kien hemm lakuna kbira. Issa fuq il-kooperazzjoni msaħħa ċerti stati membri fuq id-drittijiet matrimonjali ta' proprjetà għal koppji internazzjonali hawnhekk Dan huwa pass importanti ħafna il qoddim wara negozjati twal ħafna għandna bżonn ta' dan ir-regolament huwa fl-interess tagħna bħala ko leġislaturi illi nimxu quddiem b'dan il-fajl partikolari u nkunu nistgħu naqgħu dan il-fajl. Issa, nixtieq nenfasizza wkoll illi anzi nixtieq nirringrazzja l-Kunsill tal- it-tweġibiet eh, tiegħu wara l proposti u talbit min-naħa tal-Parlament aħna sodisfatti ħafna. Semmejna fil-Kumitat għal darba darbtejn daw il-punti differenti imma dan mhux se jkollu xi effett leġislattiv għal dak li huwa r rikonoxximent ta' ċerti sħubijiet f'ċerti stati membri illi ma jarfux, ma jarfuhomx u dan ħalaq xi impedimenti m'għandu xejn x'jaqsam da kollu. Naħseb fil-fatt badna triq it-tajba u nixtieq nirringrazzja daw kollha li parteċipaw biex jmexxu quddiem dan il file Grazzi ħafna għal tliet minuti, Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena kuntenta ħafna li fl-aħħar mill-aħħar nistgħu naraw il-konklużjoni ta' din id-diskussjoni ta' din il-proċedura. Matul il-perjodu leġislattiv li għadda jiena kont ir-rapporteur u issa shadow rapporteur. Imma il-triq kienet twila ħafna irna nistennew dan il-proċess u fl-aħħar sibna soluzzjoni li setajn dawn il-koppji internazzjonali. Jiġifieri dritt tal- għal drittijiet tal-patrimonju, tal wirt daw kollha tiġu rispettati, dan huwa verament pass il qudiem Illi se jgħin lin-nies illi tassew deċidew biss illi jgħixu il-ħajja Ewropea u ma jagħtux każ nazzjonalità. Ħaġa tajba ħafna l-Parlament Ewropew bidu net tirrikonoxxa l-importanza illi jassigura il illi jkun hemm żewġ proposti leġislattivi min-naħa waħda għal sħubijiet reġistrati u l-banda l-oħra għal swiġijiet. It-tnejn bażikament jagħtu l-istess drittijiet imma fl-istess waqt dan huwa punt importanti hemm tradizzjonijiet differenti u kulturi differenti fl-istati membri differenti li għandna bżonn nirrispettawhom u għalhekk għandna din il-klawżola illi m'hemmx stat membru li jiġi impost fuqu li jirrikonoxxi sħubijiet reġistrati jekk ma jaslux illi jarfu dawn is-sħubijiet reġistrati dan huwa parti importanti tal-ftehim. Huwa importanti wkoll dan il-kuntest li bħala SND nkun nistgħu ngħidu li nistgħu nassiguraw illi ma jkunx hemm forum shopping, ġifiri wieħed jażel fejn irid imur bħala ġurisdizzjoni għax rajna illi l-imsieħeb jew iktar għaqli iktar eh, E, iktar li għandu l-flus, meta l-affarijiet imorru żmerġ f'separazzjoni jew divorzju jgħid e, fejn ixtieq imur quddiem qorti. Mbagħad e, l-ieħor ikoll jew l-oħra jkollha segwi. U għalhekk jiena naqbel mal-kellim ta' qabli aħna stajna issa noħolqu sitwazzjoni legali fejn il-Kummissjoni u l-Kunsill setaw isegwu r rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew. Volek nasib huwa tant importanti biex l-opinjoni tagħna jismawhom għax aħna nistgħu nagħtu għamla lill leġiżlazzjoni u lil politika permezz ta' dan ix-xogħol mill-ġdid mill-ġdid assigurajna illi l-problemi reali li għandhom in-nies reali jistgħu jiġu indirizzati u nistgħu nsibu soluzzjonijiet tajbin issa għal minuta is-sur Ġambaski. Grazzi ħafna President. Sur Komissarju, Sinjuri, Esis kollegi, Sur Kavada, il-liġi familjari hija kwistjoni sensittiva għandna bżonn tassew noqogħdu attenti dan huwa qasam li huwa regolat lokalment ġeneralment. Dawn l-aħħar snin kellna kooperazzjoni msaħħa f'ħafna oqsma legali Wieħed minn dawn l-oqsma kien ta' azzjonijiet legali transkonfinali. Dispożizzjonijiet nazzjonali huma differenti minn stat membri għal ieħor, pereżempju il-kunċett ta' sħubija mhuwiex magħruf f'pajjiżi bħal l-Italja, Rumanija, l-Polonja u l-Bulgarija. Hemm ukoll dispożizzjonijiet li kontradixxu lil xulxin u dan jista' joħloq nuqqas ċertezza legali mixtieq nwissik illi għandna bżonn inkunu kawti. Jiena favur kooperazzjoni mtejba imma għandna bżonn inżommu mal-posta ta' proporzjonalità. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Krizogonos. L-ewwel nett din il-kooperazzjoni imsaħħa ta' ġurisdizzjoni internazzjonali u r rikonoxximent u l-implementazzjoni tal-liġijiet fuq kwistjonijiet għandhom xaqsmu ma' reġimi ta' proprjetà matrimonjali għal koppji internazzjonali, issa ir-regoli illi jeżistu fost il-18 l-istat membru illi qablu jipparteċipaw f'din ir-reġim ta' kooperazzjoni msaħħa se jfaċilitaw il-ħajja ta' kuljum eh, ta' koppji li għandhom ċittadinanza differenza minn xulxin bl-adozzjoni ta' afas illi se jirregola se jiggverna l-assi ta' patrimonju tagħhom u deċiżjonijiet illi jittieħdu f'stati membri differenti tal-Unjoni Ewropea imma hija sfortuna illi l-ewwel proposta tal-2011 tal-Kummissjoni ma ċċaqalqitx minħabba nuqqas ta' kunsens mill-Kunsill u kellna dewmien ta' ħames snin. Sfortunatament ukoll hija l-Parlament Ewropew joħroġ l-opinjoni tiegħu fuq affarijiet ta' liġi tal-familja qed niddiskutu illum u dan għandu konsegwenzi immedjati għal eluf ta' koppji fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U dawn jaqgħu taħt il-proċess ta' kodeċiżjoni biex hekk il-Parlament Ewropew bħala rappreżentant dirett taċ ċittadini Ewropej jista' jgħid tiegħu u jkollu rwol bħala imsieħeb fuq livell indaqs fil-proċess ta' teħita deċiżjoni. Grazzi ħafna, Sinjura Rajtke. Commissioner, dear colleagues, how can we tolerate... Grazzi ħafna, kollegi, kif nisaw nitoleraw situazzjoni fejn familji, eh, ġenituri, bit-tfal tagħhom li wedu li jkunu flimkien kif dawn il-familji tilfu drittijiet tagħhom jekk imorru għal xi stat membru ieħor kif nisaw tolleraw sitwazzjoni fejn il-ġenituri ma jistawx joqogħdu f'idejn sodda tal-tfal tagħhom xi sptar għax jaqsmu l-frontiera. Kif tista' tolleraw sitwazzjoni fejn familji eh, jitilfu drittijiet ta' proprjetà tagħhom għax ċerti stati membri ma jifhmux illi il-familja u l-koppji u l-imħabba ovvjament jiġu familji differenti għandna bżonn nibidu din mentalità. U nemmen din il-proposta hija l-ewwel pass żgħar biex naslu f'din id-direzzjoni Dan il ekm sejħin Rainbow Families tal-istess sess ma nistawx nitrattawhom bħala ċittadini tat-tieni klassi u għandhom bżonn jgawdu mill-protezzjoni mill-istess drittijiet ikunu lesti ċaqalqu, jaħdmu, studjaw fejn irridu u nkunu mħarsin minn kull diskriminazzjoni. Dan mhux wisq imma huwa dritt ta' ċittadini Ewropej kollha. Ħen rasnu din id-diskriminazzjoni ta' koppi tal-istess sess daqshekk bil-diskriminazzjoni ta' koppji omosessuali. Ħejkonna Unjoni Ewropea li tagħti appoġġ ħarsien lill koppji kollha l-familji kollha din il-proposta tagħmel parti minn stampa ġenerali. Ħe noħduhom bħala punt ta' tluq biex noħolqu Unjoni Ewropea fejn il-familji kollha, il-koppji kollha jistgħu jgħixu l-ħajja li jridu, jkunu liberi, ċaqalqu u jgħixu fejn iridu jkollhom drittijiet ugwali f'din l-Unjoni Ewropea tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi għal żewġ minuti is-Sinjura Von Storch. Mela, hemm madwar żewġ testi differenti dwar il-definizzjoni ta' familja. Issa, għal każ ta' Koppji omosessuali għal Polonja u l-Ungerija dawn imblukkaw il-possibilità għalihom dawn ma jeżistux dal-familji dan huwa l-prinċipju jekk imsejjaħ teknokratiku dawn id-dokumenti fejn i-ġittijiet qegħdin omosessuali qegħdin idaħlu eh, mittieqa minflok mill-bieb. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' unjonijiet oħra ma jistax jiddaħħal mill-Unjoni Ewropea fil-Kostituzzjoni iżda iżjed nies qegħdin iwarbu din it-tip ta' approċċ fejn kulħadd irid bilfors jaċċetta jew jgħid li ma jridx. Għalhekk hemm din l-inizjattiva illi jisimhom mijiet missirijiet u liet firem minn kullum kien madwar l-Ewropa sabiex l-Unjoni Ewropea tinsisti illi żwieġ huwa żwieġ biss bejn mara u raġel, żewġ tirġiel u żewġ nisa jistgħu jkunu flimkien mela le imma żwieġ huwa biss bejn mara waħda u raġel wieħed. U tgħidux li n-nies qegħdin jiddiskriminaw jew illi morda jew għandhom fobija jekk jidrilhom illi żwieġ huwa iżjed minn sempliċi sħubija reġistrata, mhux qed ngħid li huwa aħjar jew għar imma huwa differenti. Jekk aħna rridu nħarsu l-familji tagħna allura qogħdu attenti din il-Kummissjoni m'għandha xejn tajjeb għalina. L-Unjoni Ewropea qawwija maċ ċittadini huma aktar qawwija. l Liberton. Merci. Grazie ħafna, Signor President skont il-Komissjoni Brussell hemm xi 16 miljun koppja fl-Unjoni Ewropea, koppji internazzjonali. U għalhekk aħna darbtejn eh, ipprovajna eh, ngefxu l-affarijiet fuq il-arfin eh, ta' deċiżjonijiet fuq ir reġim ma diġà hemm il-konvenzjoni tal-laja tal-Marzu tal-2000 u tal-1900 design. U għalhekk it-tieni test fuq ir-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet fil-sħubijiet reġistrati issa hemm problema sostanzjali għax kull stat membru għandu l-kunċett tiegħu stess ta' x'inhu ta' partnerjat reġistrat u għalhekk li wieħed ikun irid jimponi eh, hekk eh, inkunu qed nawġu ir-regoli lokali. Dan il-qasam u għalhekk eh, kien hemm biss 18 stat membru illi aċċetta dan din il-kooperazzjoni msaħħa għalhekk nan se nivota kontra grazzi. Mrs. Est. Is-Sinjura Esther Esfaragu. Grazzi, President. Fil-fatt qegħdin diskutu suġġett importanti ħafna u ngħid proset lir rapporter l sur Kavada. Kienu ħafna diffikultajiet prattiċi u legali meta jkollok koppja internazzjonali mbagħad ikollok separazzjoni għax imut jew inkella separazzjoni ta' divorzju. Fil-2015 bidna li hemm bżonn li nitrattaw l-iżwiġijiet jew is-ħubbijiet reġistrati bħala priorità għall-Unjoni. Ma kienx hemm unanimità u b'hekk wara 17 stat membru daħlu għal kooperazzjoni msaħħa sabiex jiffaċilitaw il-ħajja taċ-ċittadini. Issa dak li qegħdin niddiskutu llum dawn ir-regolamenti qegħdin jippruvaw jiċċaraw is-suġġett. U irridu naraw x'inhija liġi applikabbli u r-rikonoxximent tar-riżoluzzjonijiet kollha. Niffaċilitaw il-mobilità taċ-ċittadini li huwa fost il- Eh, punti ewlenin tal-Unjoni u il-proċediment ħajkun aktar rapidu u sikur u l-affarijiet aktar faċli. L-Unjoni Ewropea ħatkun tassew spazju ta' libertà u ġustizzja u sigurtà. Ħa ninwafqu ħafna konfużjoni, ħafna każijiet ta' diffikultajiet legali din kooperazzjoni msaħħa hija volontarja u kwalunkwe stat membru jista' jingħaqad meta jrid L-idea hi nifaċilitaw il-ħajja lill-ċittadini tal-Unjoni. Dana huwa parti mid-dritt eh, internazzjonali privat li jakkumpanja l-istrumenti li l-um il-ġurnata fil-liġi ċivili, speċjalment il-liġi tal-familja. Importanti għaliex b'xi mod qegħdin nippruvaw ukoll insegwu l prinċipju ta' non-diskriminazzjoni. Grazzi. Grazzi il-kellima li mess mhuwiex hawnhekk u għalhekk ngħaddi għas-sur Skripek għal-minuta. Grazzi, Sinjura President. Naħseb li żwieġ bejn mara u raġel huwa l-iktar ħaġa importanti għat soċjetà tagħna istituzzjoni li rridu nħarsuha mira leġislattiva u hija s-sis ta' soċjetà tagħna importanti li jkollna żwiġijiet u tfal il tendenza negattiva ta' sħubijiet reġistrati bejn koppji tal-istess les nħoss jiena li hija diżastruża l-estremiżmu u l xettiċiżmu kontra l-Unjoni Ewropea ħajkunu konsegwenza ta' din il-moda iċ-ċittadini qegħdin jiġu mqarqa nies qed jikdbulhom għanna konvenzjoni ta' Istanbul, l-Unjoni Ewropea li naċċettawha din tkun daqqa ta' ħarta oħra għal fiduċja taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Ejja nisimgħu li ċittadini ta' aħna qegħdin hawnhekk għad ċittadini u mhux għal presidenzi. Għandek blue card, taċċetta blue card. 30 sekonda. Għadin nitkellmu hawnhekk dwar id-drittijiet tal-bniedem. U jekk inti qed tgħid li dawn mhux suppost jiġu trattati mir-regolamenti eh, Ewropej għal star kull stat membru biex jagħmel tiegħu u kulħadd għandu dritt tal-bniedem. Imma inti mhux hekk qed tgħid u ma naħsibx li sodisfaċenti id-drittijiet tal-bniedem x'minnhom jiġifieri. Mandiġ dubju kollega taf illi il-prinċipju ta' sussidjarjetà jaħdem kull stat membru jġri jiddeċiedi liberalment f'dan il-qasam. Il-koll għandna drittijiet tal-bniedem u ma nistgħux nindivvintaw drittijiet oħra. Is-sur Sfabaza, grazzi President. Kummissarju, l-ewwel nett tippermettili nirringrazzja lis sur Kava dax-xogħol illi jagħmel fuq dawn iż-żewġ proposti. Kooperazzjoni imsaħħa naħseb li hija ħaġa tajba. Pereżempju fl-2007 minn 2.4 miljun żwieġ ġdid 13% kienu internazzjonali. Għalhekk dawn iċ-ċittadini kellna intuhom idea ċara ta' x'inhu ma' drittijiet tagħhom anki drittijiet transkonfinali. Dana jiffranka sa 1.1 biljun euro illi illum irridu eh, nonfqu fuq eh, proċeduri legali paralleli. U l-fatt li l-Stati membri għadu jinkwetaw li danna ħajkun qiegħed jirfes il leġizlazzjoni lokali tagħhom ġis indirizzata l ewwel diskop ta' dan id-dokument mhux li jarmonizza drittijiet proprjetà tal-Istati membri individwali fis-sens ta' proprjetà ta' dawn il-koppji internazzjonali proposti ngħidu li sħobijiet reġistrati huma l-istess bħaż-żwieġ, il punta tal proposti huma illi ikonna regoli unifikati għal mod kif tinqasam il-proprjetà. Ġifiri dan huwa skont is-sussidjarjetà u apparti minn hekk parti minn din il-proposti għandna klawżola fuq l-ordi ċivika li tippermetti l-istat membru in kwistjoni ma japplikajiex jekk ikun hemm raġuni oġġettiva fejn għandu jagħmel dan. Pereżempju, jekk ikun hemm differenzi fil-każ ta' subijiet reġistrati. Il um, libertà tal-moviment hija waħda mill-libertajiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u ħaġoħra li m'għandniex nikkomplikaw din il-libertà imma noħolqu minflok spazju tas-sew komuni b'regoli tas-sew komuni kullum kien. Grazzi, minuta ta' nofs is-sur Gasparra. Grazzi, Signora President. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l onorevoli Kavada anka għal konsens li nexilna naslu fil-komitat libe fih eh, dwar dan. Permezz ta' dan ir rapport qed nagħmlu passil l fil-kuntest ta' drittijiet drittijiet ta' vera tangibli għaliex qed nagħtu tassew aktar ċertezza brabta ma' liġi lil kważi 16 il miljun koppja Ewropea li tgħix sitwazzjoni ta' natura transkonfinali. Huwa aktar faċli tkun ta' fil-liġi li tapplika il-liġi li fil-fatt tapplika brabta mal-proprjetà. mal proprjetà U issa wara tħul fis seħħ tar regolament fit 18 stat membru li appoġġaw din il-kooperazzjoni msaħħa magħha ma din is-sħubija jistgħu jiżidu stati membri oħrajn biex bekk il- sistema Ewropea tista' tissaħħa. Nirringrazzja lill presidenza Olandiża talli irnexxiela tikkonkludi b'mod pożittiv dawn in-negozjati u nistieden il-Presidenza li jmiss dik Slovakka sabiex taħdem biex tkun tista' testendi il-kunsens fiħdan il-Kunsil dwar dan il regolament Grazzi. Thank you. Zewġ minuti il sinjura Komodini. Madam Chair. Il-plenarja li għaddit dan l-Parlament vota biex innaqsu l-birokrazija ċittadini tal-Unjoni li jeżerċitaw id-dritt tal-moviment u l-stabbiliment tagħhom meta votajna favur rikonoxximent tad dokumenti pubbliċi għadha bil-vot tal-Parlament favur nittama fuq ir-rapport tas Sur Kavata l-Kopji Internazzjonali fl-Unjoni Ewropea ħajkollhom qafas aktar ċar li permezz tagħhom jkunu jistgħu jamministraw il-proprjetà tagħhom. Il-koppji internazzjonali sa issa li kienu f'mumenti l-aktar vulnerabbli f'ħajjithom, pereżempju meta jmutilhom l-imsieħeb jew iż-żwieġ tagħhom jew eh, kunu situazzjoni bħal diwi jkollhom regoli komplessi legali li jqogħdu jaraw li ma orti tiddetermina kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu reġimi ta' proprjetà u li ma liġi tapplika. U spiss wara li jkun hemm deċiżjoni fuq divorzju, separazzjoni jew ix-xogħliment tal-sħubija l koppja mbagħad tibda bi proċeduri separati u distinti f'ġurisdizzjonijiet oħrajn biex kwistjonijiet relati ma' reġimi ta' proprjetà tagħhom jiġu determinati. Dawn iż-żewġ proposti regolamenti tal kunsilla kooperazzjoni msaħħa u ċarezza u ċertezza. Il-koppji ħajkollhom proċeduri simplifikati li biex jekk ikunu involuti f'divorzju, separazzjoni u suċċessjoni, skull l-istess qorti msejħa għal dawn proċedimenti li ħad iddetermina kwistjonijiet relatati ma' reġimi ta' proprjetà tagħhom. Il-koppji ma jkollhomx xalfej joqogħdu jiftħu proċedimenti fi stati membri differenti u jispiċċaw involuti fi kwistjonijiet legali komplessi sabiex jiksbu ġustizzja. Il-liġijiet għadina hemmhekk biex jgħinu ċittadini ċittadini tagħna jkollhom aċċess għal rimedju determinat u sentenza ġudizzjali. Dawn il-proposti ħajamlu hekk. One minute, Mr. Negrescu. Prezenta le propuneri de regulament ale Consiliului în materia regimurilor matrimoniale și a efectelor patrimoniale. Il-proposti attuali fuq ir-reġimi um, matrimonjali ilhom magħna u jiddispjaċini il kien hemm blok mill-istati membri fil-Konsil ma kontenti li l-affarijiet reġgħu ġew qudiemna bħala proposta ta' kooperazzjoni msaħħa u ttieħdu konsiderazzjoni ħafna proposti li għamilna 16 il eh, miljun koppja ħajkunu qed jibbenefikaw minnhom dawna il-proposti imma hemm bżonn li l-istati membri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 Sinjuri, jidher forsi illi dan is-suġġett meta mqabbel mal-problemi kbar li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea kriżijiet, referendum li ħajkon għadha fir-Renju Unit. Dana s-suġġett jidher pjuttost trivjali, imma jiena nemmen li hija kwistjoni essenzjali u ewlenina x'turina xissarra fl-Unjoni Ewropea fl-ima direzzjoni miexja u kif ħatkun fil-ġejjieni. Hija komunità illi tiftaħar kullum kien illi jabbażata fuq valuri um-, umanisti u ibbażata fuq l-ugwaljanza u t-tolleranza. Umbat tiġi ġurnata bħallum fejn nifirħu li forsi għada ħankunu qegħdin nadottaw regola illi forsi wieħed joħodha bħala ovvja illi suppostila li ġiet adottata ħafna snin ilu ftehim soċjali illi twaqqaf u li wassal għat-twaqqif tal-komunitajiet Ewropej. Għax nambuhom? Nambuhom għaliex jipprovdu lin nies għall-inqas l-opportunità tal-kuntentizza. U sissa f'ħafna mill-attività privata u pubblika tagħna konna qegħdin nillimitaw il-potenzjal għal kuntentizza mhux inżiduh, nittamaw li bid-deċiżjonijiet ta' għada inkunu qegħdin nieħdu pass żgħir iżda importanti fir-relazzjoni bejn l-Istat u ċ-ċittadin bejn l-Unjoni Ewropea u s-soċjetà Ewropea li permezz tagħha iċ ċittadini jkun tassew fil-qalba tal-interessi tagħna u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri huma l-istituzzjonijiet illi għandhom għall-inqas jagħtu ċans ta' kuntentizza għaċ-ċittadini tagħhom u għalhekk biex nikkonkludi nappella dawk l-istati membri li ddeċidew illi ma jkunux parti minn dawn il-passi għaċ-ċittadini tal- uh, u kontentenza biex jadottawa. Proposta fakt ma maġ valija per Grazzi, sal-Onorevoli Rodriguez. Fil-fat din il-proposta ser ehm, tipprovdi futura ħjar għal għal 13% eh, tal-koppi ehm, Ewropej. Jekk wieħed iqis id-divorzi wkoll, allura se jkun hemm anke aktar sitwazzjonijiet fejn jitolbu jkun kunem set ta' regoli aktar ċari biex il-koppja tiġi faċilitata ħajjita eh, u tkun taf eżattament li ma liġi applikaw. Il-drittijiet eh, matrimonjali ma jiġux imxejna u qed nitkellmu fuq affarijiet importanti, qed nitkellmu fuq il-liġi ċivili illi tigverna il-sħubijiet eh, reġistrati kif ukoll żwiġijiet illi huma reġistrati fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi huwa importanti illi nifmu illi e, għadda ma l-ħaqniex livell mixtieq ta' ġustizzja u għalhekk huwa importanti illi nisqu fuq e, kooperazzjoni imsaħħa. L-Onorevoli Pospixil issa. Grazzi, Signora President. Jiena wkoll nappoġġa dawn il-proposti eżatti bħalma għalu il-kollegi mill-grupp tiegħi li tkellmu qabli jiena jiddispjaċini illi għaddew ħames snin jew sitt snin minn meta imbeda id-dibattitu dwar dan is-suġġett fil-Kunsill. Jiena kont il-Ministru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka f'dak iż-żmien, jiġifieri kont nipparteċipa personalment fil-laqat u kont naf f'dak iż-żmien illi t-triq kienet għat-tela, però nittama li għada jipprevali s-sens komun u nivutaw favur din il-proposta. Sfortunatament hemm 18 il-stat membru involut. Walek dan kollu ser ikun ristret tal-parti biss tal-komunità tagħna, ma dana kollu nixtieq infakarkom illi dan ir-regolament ma jxejjenx is-sovranità tal-istati membri, ma jimponi xejn fuq il-liġi tal-familja tal-istati membri u mandu lebda impatt fuq jekk jiġix rikonoxxut jew le, eh, tiġix rikonoxxuta jew le Eh, il-sħubija eh, reġistrata. Għawek, fuq xiex qed nitkellmu? Qed nitkellmu fuq liġi privata, liġi tal-familja u il-proċedimenti illi applikaw. Dan ifisser illi qed sempliċement nitkellmu fuq liema ġurisdizzjoni ser t-determina il-każ individwali bħala prattikant jiena naf illi dan ser jgħinha ħafna għaliex jiena affaċċajt ħafna klijenti illi kellhom relazzjoni ekstramatrimonjali u il eh, proprjetà tagħhom kienet taqgħod taħt diversi reġimi. U għalhekk dawn l-ostakoli issa qed neliminaw. Sinċerament ma nifhimx kif ċerta eh, individwi jistgħu jkunu kontra dawn id-dispożizzjoni ta' dan it-tip. Hawnhekk mhux mhuwiex intħil ta' Brussell dan li qed naraw. Nittama illi eh, dan il-regolament għada jiġi eh, votat favorieħ u xtaqt li kiku kien japplika għall unjoni Ewropea kolla kemmi. Grazzi, issa l-Onorevoli illi mis, l-Onorevoli Marjas. Il-proprietà u xidrim il-proprietà wara li koppja tissepara jaqa taħt ir-responsabilità jew jaqa taħt il-liġi nazzjonali. Però hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra, reġim ġdid biex bekk kwistjonijiet relatati mal-proprjetà ta' koppji internazzjonali jaqgħu taħt liġi internazzjonali għalhekk jiġu annullati dawk is-sistemi li jeżistu fl-Istati membri u li sa issa applikaw u li jaħdmu sa ċerta punt l-ordni pubbliku. Għawek għanna l-kwistjoni tal-fat illi ċerta stati membri jirrikonoxxu ċerta tip ta' sħubijiet. Iżda din il-kwistjoni rridu niswa bir-raqqa ħafna għaliex jista' jkun hemm xi tip ta' ksur jekk trid ksur ta' sussidjarjetà għalhekk jiena naħseb li dan ir-regolament ser joħloq aktar problemi milli jsolvi problemi. Grazzi, l-onorevoli illi miss l-Onorevoli Jakovčić. Fl-aħħar biċċa, fl-aħħar aħbar sabiħa, 16 il-miljun koppja issa ser jaffaċċaw situazzjoni aktar faċli. Kellna ħafna diskussjonijiet għal żmien twil wis issa, diskussjonijiet dwar is-sħubijiet reġistrati u l-koppji internazzjonali. Mhux aċċettabbli illi għaxar stati membri mhux qed jaċċettaw din il-proposta mill-Kummissjoni u u tar-rapporter fl-aħħar mill-aħħar tal-Onorevoli Kavada. L-imħabba hija l-iktar ħaġa sabiħa fid-dinja iżda fil-ħajja jeżistu d-divorzi, l-imwiet, jeżistu separazzjonijiet. Għalhekk iridu niżguraw illi ċ ċittadini tagħna ikollhom ċerta sigurtà jekk m'għandniex jekk ma jkollniex minn tal-inqas dan ma nafx fuq ma valuri ser nibnu l-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli li miss. Grazzi, l honorable Caputo, grazzi, Signor President. E, ċaqli u libertà wassal għal aktar kopji internazzjonali u fil-fatt 16 miljun kopja internazzjonali affaċċaw problemi ta' dan it-tip meta jkollhom jaqsmu il-patrimonju tagħhom u l-proprjetà tagħhom minħabba separazzjoni u nkalla wara l-mewt ta' xuħet mill-partners. Dan japplika mal-liġi privata internazzjonali uh, fl ambitu anka tal-liġi tal-familja. Għalek, aħna qed nilqaw din dan ir-regolament illi jitkellem dwar il-possibilità illi il-partners ikunu jafu eżattament li ma liġijiet japplikaw f'każ ta' suċċessjoni, f'każ ta' separazzjoni, eccetera. Il-liġi applikabli li tgħid illi il-liġi tapplika għal proprjetà eh, komuni fl-Unjoni Ewropea tkun fejn tkun din il-proprjetà titwassal sabiex ehm, nkunu qed ngħinu f'dan l-ambitu tal liġi tal-familja tantu importanti. Grazzi ħafna, issa nista' ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju eh, Navraċisk. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, wara żmien twil ta' negozjati, 18 stat membru aċċettaw li jipparteċipaw f'din f'dan il-ftehim u m'għandix dubju li fil-ġejjeni jissieħbu anke stati membri oħra. Aħna qed inneħħu il-komplikazzjoni legali qed niffaċilitaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Il-koppji internazzjonali fl-Unjoni Ewropea ikunux f'żwieġ jew inkella fi sħubija reġistrata jkunu jistgħu jkollhom aktar regoli stabli rigward il-sim tal-proprietà tagħhom. Dawk li għadhom ma seħbux, dawk l-istati membri għadhom ma seħbux, nitlobhom li jistieħbu ma din il- eh, din il-kooperazzjoni msaħħa, għaliex dan ikun għalġit ta' kulħadd. Grazzi sena għaddil kelma l-Honorable Kafata, rapporter. Grazzi ħafna, Signora President. Ma nafx jekk probabbilment l-aħħal derba li se intervjeni l-lejla Nixtieq pubblikament nirringrazzja l kunsill is-Servizzi tal-Kummissjoni Ewropea illi issa taw tmiem lil sitt snin ta' nuqqas ta' ugwaljanza u li ngħid hekk. Għax jekk tmintax il pajjiż aċċettaw illi jissieħbu b'xi tip ta' patt ġifier l-istess regolament jekk jew hekk għal koppji jew eh, dawn is-sħubijiet jiġifieri reġistrati jew koppji li jgħixu flimkien jew koppji eh, omosesswali għax raw illi kien hemm talba f'dawn l-istati membri u ma setgħux jaħallu dawn iċ-ċittadini lilin barra jiġifieri mill-liġi u f'kunflitt fil-leġislazzjoni internazzjonali u anki b'avokat tajjeb ħadd ma jista' jasal soluzzjoni għax tkun ħaġa wisq komplessa li wieħed ikun f'xdin id-batija ġifier 16 miljun Eh, nies ġifiri 32 persuna reġistrata jew miżewġa ġifiri 64 ġifiri miljun għax dejjem il-ġenituri u għalhekk din hija sitwazzjoni ta' isna ċarrumanz ta' Kafka. U għalhekk issa għandna żewġ istituzzjonijiet għenuna ir-xadaw rapport sujien biex nkun nistgħu naslu għal test biex ma ndumux iktar U għaliex dam daqshekk għax hija ħaġa stramba kif qalu wkoll xi ftit mill-kollegi l-Unjoni Ewropea waqt li tibbaża ruħha fuq il-valuri għat-tintek għażiż eh, kollegi tifavorixxi l ċaqliq ħieles, id-difiża quddiem ir-rati tal-kapitali bejn u s-servizzi u mhux is-sitwazzjoni ta' ċerti individwi ġifieri domna wisq u nixtieq nirringrazzja dawk illi uraw il-kuraġġ politiku biex jelbu l-ostakli jaslu għal dan il-ftejjim nagħlaq ngħid żewġ affarijiet xkejknin l-ewwel ħaġa dan it-test ifetta s sussidjarjetà ma le, anzi bil-kontra huwa esklużiv dawk illi ma jiridux jissieħbu k-18 li membru li aċċettaw u dawk illi għandhom ċittadini fil-pajjiżi tagħhom li jixtru jkollhom rikors għal qorti biex isolvu s-sitwazzjoni nazzjonali tagħhom imma jgħixu f'pajjiż li ma jridx ibiddel il-leġislazzjoni fuq il-familja huma se jkunu mħarsin jekk indirizzaw ruhom quddiem qorti ta' pajjiż ieħor għalhekk il-kollegi u jiena u l-ġewġ istituzzjonijiet wasalna għal test li huwa test sempliċi ħafna mill-lat uman għax iħares eh, minoranza illi kellha tkun sottoposta minoranza tal-istati membri. Għal dawk illi ma jridux se jkollhom il-possibilità li jaraw jekk hux ta' benefiċċju għaċ-ċittadini eh, jew forsi jirrifjutah. Grazzi ħafna lilkom ilkoll. Thank you and this closes our job. Tajjeb, wis mela nivvotaw fuq dan it-test għada. Issa ngħaddu għal punt